Signora membru onorevoli, jekk joġbok. Signora Presidenta. Signora Presidenta. Igen kif Signora President. Tajt is-Signora Valenciano. Iva, inti trid tħares u tipproteġi l dawk il-membri waqt li qed jitkellmu. Inti ma spiegajċ l-attitudni tal-grupp provaw u ma ixxeklu dibattitu fuq il barrundi Laqas qalu għalfejn xtaqu ixxeklu dan id-dibattitu minnet jimut u vera xaħġa tal-mistħija għal din l-awla. Köszönöm képviselő asszony, akkor járunk el a leghelyesebb. Grazie hafna, signora Iva, jena naħseb li laħjar aħjar mod kif nistgħu niproċedu li nkomplu bi dibattitu kalm. Naddilek il-mikrofonu għal tlet minuti, signora Valenciano, jekk joġbok. Nosotros deseamos que se celebren elecciones democráticas en Burundi. Aħna nixtiequ li jkun hemm dem elezzjoni demokratiċi fi Burundi, imma il-kundizzjonijiet għadhom ma ntluħqux. U dan jkun vera importanti għal dan il-pajjiż kif ukoll ir-reġun kollu kemm huwa għalhekk nixtieq jiena nifraħ ix-xogħol ta' rappreżentazzjoni tagħna fi Burundi l-ambaxxatur tagħna, ir-rappreżentant qoli, l-osservaturi tekniċi, kif ukoll il-kollega tagħna David Martin. Iva, permezza xogħol tagħhom kien possibbli li nevalwaw nikkunsidraw situazzjoni fil pajjiż innifsu fejn l oppożizzjoni qed tiġi fastidjata fejn ukoll il-medja qed tiġi mxekla. Situazzjoni impossibbli mitu iktar minn 40 persuna u qed jiżdiedu wkoll in-numru ta' refuġjati hemm xi mitelf għax huma għax mir-repressjoni. Il-President huwa responsabbli. Il-President Iva kisser il ftejmet ta' Ruċa huwa ddeċida li l-karriera politika tiegħu għatiju preċedenza fuq il-libertà u l-ħajja ta' ċittadini tiegħu. Palissa il-Kostituzzjoni qed tiġi meluba kif ukoll il-ftehim ta' Ruxa. Kummissjoni trid tibqa' soda jekk aħna naqblu li l-President ma jistax jirġa joħroġ tal-elezzjoniet, mela ma jistax għalhekk vera importanti li ma nippermettux li dan isir ma rnexxilniex aħna nwaqfu dan imma la l-Unjoni la il-ġnus uda, imma rridu nwaqfuh għax iċ-ċittadini qed imutu kejja dana kollu il-kollegi ta' nafle fdd qed jitku. Ma dana mux il-punt. Irridu aħna nifukaw, nallokaw l-għajnuna finanzjara tagħna sabiex aħna nejnu l-istoċjetà ċivili u kulħadd li qed fil-Burundi sabiex iħares il tejm ruxa il-flus mill-Unjoni Ewropea jiġi użat sabiex is-soċjetà ċivili tiġi appoġġata. Rridu aħna naplikaw miżuri ta' limitazzjoni għanna nwaqfu mill-li natu xi viżi partikolari l-elita tal-Burundi li mhux qed jippermettu l-iżvilupp demokratiku għandna nifriżaw il-kontijiet tagħhom ukoll. Nixtieq ngħid ukoll il dawk kollha tal-Burundi li raw din il-proċedura li vera aħna missi jiġifieri li qed nies qed jippruvaw jisfruttaw ir-regoli sa biex ixeklu dibattitu dawn huwa nis li ma jemnux fil demokrazija ma jemnux fil-Unjoni Ewropea, e, nis li e, e, qed jitku minn dibattitu demokratiku normali. Nafda li nis fil-Burundi ħajkunu konxi li barra dawn il-grupp li ġewa u neksa biex jaqsmu l-Unjoni fit-tnejn hemm min qiegħed hawnhekk sabiex iħares il-valuri tal-Unjoni Ewropea. Unjoni imsejsa fuq il-valuri imnoni li da meksa biex tħares solidarita. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzjak għall-istqarrija tiegħek sur tulixka għal-minuta. Uh, thank you, madam. Grazie ħafna, Sinar President. L-ewwel qabel kollox nixtieq uh, ngħid skuża lil min uh, ġi hawnhekk jarra l-Parlament fil-qiegħed fil-gallerit għax ma rajtux l-aħjar eżempju ta' politika. U um, u eh, Iva, t-nitkelmu dwar Burundi, eh, kwistjoni vera sensittiva, għajtu li fascist u il-persuna li eh, Użad din il-kelma laqqas ġifiri ma mdenja ruħu jew t ruħu sa biex jiskuza ruħi miħaj. U qed naraw l-isforzi l-Unjoni Ewropea tieħu. Jiena naħseb li eh, dak li eh, forsi qed nitilfu vera napprezza eh, kinti tista' tgħaddi dan il-messaġġ s sinjura Morgarini il-miżuri li aħna fil-qafas tal-CFSP jekk aħna nistgħu aħna mela nużawam dawn l-forzi ħalli bekk inkunu nistgħu npoġġu pressjoni fuq ir-reġim fuq il-President ħalli bekk is-sitwazzjoni ma tkomplix tmur għall-lar. Xi ħaġa li forsi tlifta fil-preżentazzjoni tiegħek nissa nifhem li inti kont tgħaddi l-informazzjoni imma jekk aħna ħajkolna mela CFSP u jekk aħna se nevitaw li s-sitwazzjoni tmur għall-lar u repetizzjoni ta' eżempji li kellna fil-passat, ġifir dak li għandna bżonn nagħmluha nissa. Köszönöm szépen. Um, Követ. Grazzi ħafna. Signora Lopez Bermejo għal minuta. Grazzi ħafna President. Is-sitwazzjoni fil-Burundi vera serja, kif eh, kien il-kas ukoll fl-Afrika in ġenerali. U eh, il-medja tal-punent eh, insew dan il-pajis iktar minn mittel refuġjat li kellhom jaħarbu mill-instabilità politika din lezzjoni ta' solidarjetà fl-Ewropa. L-Ewropa fortizza li hija ossessjonata li tiċħat l-azil għal dak li min qed jitlob l-azil ta' spiss id-dinja dbati minħabba intervent tiegħu interferenza mill-Unjoni Ewropea lek li nipprovdu aħna appoġġ finanzjarju u appoġġ ukoll l-aġenziji l-NGOs mhux biżejjed ma nistgħux aħna nkomplu naċċettaw eh, interessi kummerċjali li jieħdu priorità fuq il-nies li jgħixu fi paċi fil-kontinent tal-Russja tal-Afrika, skużawni, u u ukoll dwar l-armi Ewropej li qed jinbijew għandna nalqu iċ-ċirku Svizzjus u għandna nsibu soluzzjoni għal konflitt u għandna aħna nerġgħu nġibu dialgu bejn il-partiti rilevanti ħalli bekk irrid nagħtu stabilità nerġgħu lil dan il-pajjiż irridu aħna naħdmu favur il-paċi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sinjora Sinjora Sargentini għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, grazzi President ħsibna li kien se jkollna daqsik nies interessati f'dibattitu fuq il-Burundi, għalmenu għandna interess hawnhekk matul eh, din is-sessjoni ta' wara nofsinhar qed nieħu gost jiena kważi eh, kont semmur nadem bħala osservatur tal-elezzjonijiet ma' David Martin, nisek eh, l-affarijiet vera kienu ta' sfida imma fi żmien ta' jumejn l-affarijiet inbidlu ta' taħt fuq wara l-kolb tal-istat il-violenza kienet mingħajr ostakli fid-29 ta' Ġunju suppost se jisiru elezzjonijiet parlamentari imma din ma nasibx hija dejja li ħassir realtà ta' jkun vera impossibbli. Mhux possibbli li mmorru naservaw ma nafx forsi fit-teorija iva imma t nistenna li ħajkun hemm ħafna violenza meta jekk l-elezzjonijiet jinżammu bħalissa u għalhekk mhux jkun possibbli li jkun hemm delegazzjoni ta' osservaturi hemm krisi eh, ta' refuġati hemm malixa za wkoll li qed tikkawża ħafna violenza u għalhekk irridu naraw x'nistgħu nagħmlu aħna dwar il-malixa li huma kontra ir-reġim u x'nistgħu nagħmlu aħna met għax il- l-affarijiet saru vera problematiċi fi żmien qasir, vera ta' tispeċi ma nsibx jkun realistiku li naservaw dan l-elezzjonijiet. Grazie. Grazie tassew għal-istqarija tiegħek issa nitlob lill-Onorevoli Makavan għal tliet minuti. Grazie tassew, Signor President, l-ewwel net nixtieq nissieħab ma' Sinjura Valenciano dwar dak li qalet. li najt li nasmajt il-kollegi tkellmu dwar il-nannit tagħhom 60-70 sena ilu fil-Ewropa, però jena nemmen li l-abużi fuq id-drittijiet tal-bniedem, it-tortura u l-oppressjoni huma realtà tal-lum f'Burundi u għalhekk qed nitkellmu fuqhom illum u jiena ma nafx għalfejn ma nafx nistaw jazbu il-nis tal-Burundi meta jafu li għaddej minn ser, situazzjoni serja li għaddejja fil-Burundi u din tiġi eh, mwaqqa fix-xejn minn persuni f'din il-awla. Ġifri tajjeb li tirriflettu, riflettu dwar in-nies tal-Burundi għaliex għalihom dan id-dibattit ma' ferm importanti għaliex qed nitkellmu dwar il-pajjiż tagħhom, l-aspirazzjonijiet tagħhom li jgħixu f'demokrazija li fortunatament li jina intom qegħdin ngħixu fiha llum. Kummissarju, skużani anki skużani anki miak għalix inti ħriġ s-arrija tajba, s-arrija ċara li tkopri l-aspetti essenzjali ta' situazzjoni f'Burundi. Għalix minn mindu tkellimna dwar din is-sitwazzjoni l-affarijiet ma marrux aħjar bħala kap tal Kumitat tal-Iżvilupp jiena rċevejt informazzjoni minn nies il-post dwar dak li qed iseħħ dwar l-abbużi fuq id-drittijiet tal-bniedem, l-użu tal-milizja marbuta mal-gvern li qed jagħmlu violenza u anke intimidazzjoni u l-kwistjoni kollha li kollegi l-oħra tkellmu dwarhom. Anki il-diffikultajiet li qed ċittadini jsofru minħabba l-instabilità li hemm fil-pajjiż, il-persuni li qegħdin jaħarbu fil-frontiera. Il-Kumitat saħħaħ il- għajnuna umanitarja bil-kontra tal-UKIP għaliex huma jemnu li din l-għajnuna mhix neċessarja. Anke fil-Kongo. Is-sur il-Komissarju Mimitizza fakkar li l-Unjoni Ewropea tagħti ħafna għajnuna lil Burundi għaliex hija tinsab fil- 180 pajjiż mill-lista ta' 187 pajjiż għajnuna aħna komplu najnu dan il-pajis il anki f'din is-sitwazzjoni. In-nies foqra m'għandhomx iħallsu minħabba il-ġen tal-gvernijiet tagħhom. irridu nfakru l-gvernijiet tagħhom dwar il-ftejm tal-kotenu u r-responsabilt li rridu jarfaw fuq id-drittijiet tal-bniedem. Dan ser nagħmlu fit-18 għamilni fit-18 ta' Mejju u għandu jkun ċar li aħna qed inħarsu lejn dak li nistgħu nagħmlu li x'aħna ta' bilħaq irridu l-elezzjoni tisiru. Fl-aħħar net nixtieq nisieb ma' kollegi oħra li faħru il- kap osservatur David Martin f'dawn l-aħħar ġimgħat u kienet jaħdem ma' kollegi tagħna rridu demokrazija fil-Burundi rridu li jkun hemm elezzjonijiet taħt kundizzjonijiet ta' sigurtà u tajbin. Nittamaw li il-gvern ta' Burundi qed iħares li dan id-dibattitu jisma' għal dak li jintqal u jaħdu azzjoni wkoll. Grazzi. Grazzi tassew, Sinjura, issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Besserra, għal-minuta. Grazie sessu, President. Il-forzi koloniali tal-Belġu kienu jissejħu lil-Burundi bħala Urundi, jiġifieri l rwanda l-oħra. Kien hemm ħafna similartajiet. Il-gwerra ċivili ta' wara l-2050 ħallit 300.000 persuna mejta minħabba il-konfrontazzjoni li kien hemm bejn il-Huti u t Il-Burundi hija verament il-Rwanda l-oħra? Il-kriżi hemmhekk hija waħda politika bħalissa. Hija riżultat minħabba x-xogħol tal-President biex jibqa' fis-seta tiegħu minkejja il-ftejmi ta' Ruxa. L-Ewropa għandha x'tajt dwar dan? Il-konflitt tal-Burundi mhux biss wieħed etniku ma wkoll politiku. 10 snin ilu Kofi Annar gerger dwar nuqqas ta' azzjoni minnħat tal-Komunità Ewropea u anki l-komunità internazzjonali waslet għal 800.000 persuna mejta. Issa rridu verament inħadmu l-mekanizmi tagħna sabiex nwafqu din is-sitwazzjoni fil-Burundi. Il-fatt li ma ħadniex azzjoni darba kienet diġa ħażina, però jekk infallu d-darba l-oħra id-darba li jmiss din tkun ħaġa kriminali. Grazzi tassew. Hawnhekk temmejna il-kontributi mill-membri tal-Parlament is-Senatu l-kelma lil parti taħt il-KHDI u nagħti il-kelma lis-Sur Caputo. Is-Sur Caputo. Grazzi ta' Sir President. Din l-awla jkollha terġa' titkellem fuq is-sitwazzjoni kerat fil-Burundi. Diġà tkellimt fuq is-sitwazzjoni tal-pajjiż Afrikan meta kien hemm l-arrest fi annar ta' Bot Rugurika, ġurnalista u direttur tal- Radio Public African. Is-sitwazzjoni gravat dawn l-aħħar stit eh, ġemat wara li kien hemm il- il-kolb ta' stat tal-President Nkurzica u kien hemm ukoll atti violenti fil-kapitali. Kien hemm madwar 40 vittma u fit-total jidher li hemm aktar minn 1000 persuna li ħarbu mill-Burundi, ħafna assoċjazzjonijiet u NGOs resqu il- protesti tagħhom sabiex morru kontra il-talba tal-President biex jieħu il-tielet mandat tal-Gvern fideħ bosta mexxejja Afrikani aħna u flimkien mal-Istati Uniti rridu waslu leħen deċiżiv tal-Ewropa u neċessarju li nitolbu l gvern biex iwaqaf l-oppressjoni jerġa' jagħti stabilita eh, l pajjiż kont il-Karta Kostituzzjonali tagħhom. Grazzi sew sanat il-kelma l-Onorevoli Marios. Grazzi tassew. Grazzi ta' Sessina President, mill-ġdid aħna għanna dibattitu f'din il-Kamra dwar il-Burundi. Id-deċiżjoni li wieħed jippreżenta ruħu għal tielet mandat minkejja li ma kienx meqjus fil ftejim ta' Arusha din provokat eskalazzjoni ta' situazzjoni u għalhekk aħna qegħdin friskju li kolna gwerra ċivili aktar minn 100,000 persuna ħarbu mill-pajjiż. Il-limitazzjoni ta' drittijiet demokratiċi u anki azzjoni demokratika tal-oppożizzjoni qed tkompli elezzjonijiet ġodda ser isiru minajr il-garanziji demokratiċi neċessarji il-violenza kontra l-oppozizjoni hija ta' kuljum u għalhekk aħna verament irridu naraw li jinħolqu l-kondizzjonijiet sabiex bekk ikun hemm paċi għalhekk aħna rridu nindaħlu nintervjenu b'inizjattivi. L-Unjoni Ewropea trid tagħmel dispożizzjoni tagħha ir-refuġjati tal-Burundi u tagħtihom il-flus li verament jixirqilhom u mhux il-flus li jmur fidejn il-gvern. Nagħti l-kelma sal-Onorevoli Jakovic. Sur Kummissarju, il-kwistjoni prinċipali hija waħda. Aħna issa qegħdin naraw il-bidu ta' gwerra ċivili ġdida, qed naraw il-possibilità ta' chaos li diġà qed jeżisti fil-Birundi u anki jifrex fuq pajjiżi oħra, dejja mistoqsija waħda, issa però għandi mistoqsija oħra ma l mekkaniżmi tagħna, l-istrumenti tagħna sabiex niprevjenu gwerra ċivili oħra fil-Burundi. Il-konflitt li qed ifur lejn pajjiżi oħra li wkoll ser ikollhom elezzjonijiet aħna rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex bekk il-ministru, il-president Nkuruzzin samma kollux ċans jerġa jieħu tiret mandat jew jipparteċipa fl-elezzjonijiet. Jiena naħseb li dan huwa l-unika mod kif wieħed jista' jaħdem. Sakemm ovvjament aħna ma nixtiequx li jkun hemm gwerra ċivili oħra. Issa nagħti l-kelma li jmiss li sur front l-Onorevoli Frontulizza. Grazzi tassew, Signor President. Fl-Afrika l-istorja tirrepeti ruha. President ieħor qed jara wasal fit-tmiem tal-mandat jew qed passoltu jipprova jbiddel kostituzzjoni sabiex jibqa' l-kap ta' stat. Ir-riżultat hija rebullioni tal-armata u f'ċertu każijiet anki l-popolazzjoni, kolb ta' stat jew gwerra ċivili. Dan huwa l-żmien tal-Burundi. Jien nixtieq il-ġurnalisti tal-gazzetti indipendenti dawk li joħorġu mill-magazin il-ħin ta' viku waku fej jiddikjaraw li huma għandhom jirreżistu minkejja tkissir li jiskellhom jisofrew. Din l-istabilità politika mhix aċċettabbli la minn perspettiva ġeopolitika u lanqas minn dik umanitarja. Il-diżordni intern x'aktar xħer tpoġġi l-popolazzjoni fuq il-kubteħ. Għalek aħna irridu nitrasmettu, Signor Morgherini li jista' wasal iż-żmien li l-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni tindaħal sabiex bekk ġib it-tmim tagħha din is-sitwazzjoni li hija impossibbli fil-Burundi. Grazzi. Arana kif Issa nixtieq nagħti l-kelma lill-Onorevoli Arena. jien nixtieq nissieħeb mal-kollegi kollha tiegħi li jitkellmu dwar ħtiġa solidarjetà mal-persuni tal-Burundi l-istqarrija biex mill-Unjoni Afrikana biex jiposponu għal xarru nofs l-elezzjonijiet mhix waħda sodisfaċenti għaliex il-kundizzjonijiet biex wieħed jagħmel elezzjonijiet mhux qed jintlaħqu. Dan għaliex memx kumitat elettorali, li memx mezzi ta' xandir indipendenti, u għax memx pluralizmu politiku, għalek aħna rridu naħdmu fl-imkien mal-komunità internazzjonali. U hija minna ħatana tagħna anki biex nużaw mezzi diplomatiċi u natu għajnuna l soċjetà ċivili u anki nħarsu lejn eh, sanzjoniet possibbli, sanzjoniet individwali ġifiri li niċħdu lotja ta' visas jew nifrizaw lassi ta' persuni jew istituzzjonijiet li jinsabu fil-qalba tal-kriminalità u l-instabilità li hemm fil-Burundi bħalissa. Grazzi tassew. Issa nixtieq nagħti il-kelma l fil Bogdano. Jina xtaqt namel dan aktar kmini veru, pero sandek il-kelma l-minuta. Iva, jien nix namel intervent bil-kontra taħattijħor, għalli xie ma naħsibx li jem ħafna Ewropej li interessom ħafna l-Furundi, na naħseb li l-Ewropej jitolbu li l-Ewropa biex tagħmel l-affarijiet li huma neċessari għall-Ewropej. Meta nitkellmu dwar persuni li qed imutu fil-Burundi iva jiddispjaċini, jiddispjaċi ħafna l-Ewropej, Perer nitkellmu dwar is-suwiċidi li qed isaħħu fl-Ewropa minħabba li hemm intrapriż li ma jaħdmux, minħabba li hemm ekonomija li mhix sejra tajjeb, minħabba li hemm gvernijiet li mhux sejrin tajjeb, minħabba li hemm ħafna refuġjati li qed jaslu fl-Unjoni Ewropea u qed nagħmlu xejn. Eja, nipruvaw nasbu dawk in li mhux qed jirnexxilna nsalvaw fil-Mediterran. Għalfejn qed nitkellmu fuq il-Burundi qed dejjem kif naħsbu fuq il mazaj u ma naħsbux fuq il-klandestini tal-Ewropa. Ma tistħux li titkellmu dwar affarijiet li m'għandhomx sens meta eh, nqisu dak li qed jitolbuna l europej l-anzjani, z żgħażagħ l-intrapriżi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 Mela, għawnek issa wasanna fit tmim tal-kontributi għal dan id-dibattitu issa nixtieq nagħti l-kelma lill-Kummissarju Navraċiċ li ser jitkellem fisem il-Kummissjoni u ser iwieġeb għal kummenti li smajna membri onorevoli. Iva, jiena naħseb li għandna natu appoġġ lill ċittadini tal-Burundi minħabba l-fatt li s-sitwazzjoni ta' dak il-pajjiż hija diżastru, nifhem it-ħassib tagħkom jina lest li nisma l-proposti ta'kom, jina serna dijom l-rappresentanta Olja, l-Viċi Presidenta Signor Morgherini, ma minħabba li situazzjoni tant fluida u tant inċerta, il-riżultat bħalissa ovvjament ma nafuħx u għallura rridu nżommu lażliet kollha tagħna fuq il-mejda. U għalhekk aħna rridu nikkonsidraw il-konsultazzjonijiet taħt artiklu 96 tal-ftejn tal-Kotonu u anki varjetà ta' miżuri adegwati li jistaw jittieħdu anki miżuri individwali, anki assistenza finanzjarja. Aħna rridu nieħdu in konsiderazzjoni li nużaw il-miżuri ta' CFSP fost l-azliet li għanna dispozizjoni tana kif ġi propost mill membru onorevoli tal-Iċka. Pero irridu natu priorita issa għal soluzzjonijiet paċifiċi u anki għad dialogu politiku. U għalhekk aħna rridu nappoġġjaw l-Unjoni Afrikana u anki l-isforzi reġjonali biex jtejbu l-klima politika u niksbu konsens kif nistgħu nagħmlu lezzjonijiet jaħdmu irridu nżommu nkomplu namlu monitoraċ ta' situazzjoni għaliex jinsab ċert li intom il-koll taqblu ma' dan l-approċ. Jina ħerqan li nżommu dialogu ma'kom. Jina nuri l-apprezzament tiegħi tal-Parlament anki r-wol tiegħu biex iżom din il-kwistjoni fuq l-agenda internazzjonali. Grazzi. Kasanam xur eh, Kif képviselő. Grazzi l kummissarju membri onorevoli, nxin informakom li tabilħa għonek wal-għala. Na dibattitu